ivi skont ir-regola 78 tal-regoli tal-proċedura tal-Parlament. U issa naddu għall-emendi illi saru fil-agenda tana qabel ma naddu għal punti individuali li għanna fuq la bozz tal-agenda tana. Nishtiq namel suġġeriment ta' proċedura. U prezenta talba fuq din informazzjoni jena għawnek qed nirreferi għal rapport tal kollega tana Robacic huwa rapport fuq l-Unjoni tal-Enerġija, rapport fuq inizjattiva propja iktar minn 200 emenda ġew imresqa għal dan ir-rapport għal talbiet tal votijiet separati u maqsumin, ġifiri iktar minn 200 emenda. il-grupp tal-INF li huwa l-grupp li l-resaq l-ikbar numru ta' emendi tal-abna biex nqisu jekk dawn l-emendi kollha hemm bżonn li jiġu ippreżentati għaliex inkella jiena eh, ma kontx nilqaħħa din it-talba u kont nitlob l kumitat biex jerġa' jeżamina l-emendi imma eh, ċerti emendi issa ġew irtirati minn dan il-grupp u wissanna 59 emenda ma xorta għatem 40 talba għal voti separati u 44 oħra għal voti maksuma. Skont l-istima li għamilna aħna nhar it-tlieta se jkollna bżonn xi 44 minuta biex nifirma nivotaw fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva propja. Għalhekk ġifir minn 110 minuti naqasna iż-żmien għal 44 minuta. Imma jina rċevejt ħafna kritika mill-membri ta' dan il-Parlament li qalu li l-votazzjoni id-dum wis u naqbel ma'kom għalhekk jiena nixtieq nitlobkom biex tirriflettu dwar jekk il-ux m'hemmx bżonn kull wieħed mill-voti nominali, voti maqsumin, voti separati u mhix tassew meħtieġa għaliex ek naħseb tkunu qegħdin tneħħu pis minn fuq spallejkom stess jekk tiddeċiedu illi minn nix bżonnhom. U u aħna għanna x'imidejn emenda imresqa fuq dan ir-rapport tal-inizjattiva propja għalhekk kiena nixtieq nitlob lill-kumitati biex jissu dan il-numru kbir ta' emendi għalix inkella il-plenarja se tkun eh, twila wis għalix ikun hemm votazzjoni twila wis. Ma eh, ebda talba biex inbidlu l-agenda tagħna surtun seksjon ġbok. Jiena nixtieq nikkummenta fuq il-fatt li hemm ħafna emendi għal dan il-rapport fuq l-Unjoni tal-Enerġija aħna qattajna sija sħaħ bejn ħames gruppi biex nippruvaw infasslu ħames kompromessi. U fl-aħħar minuta li NF ħareġ b'40 jew emenda u 50 40 jew 50 vot maqsum essenzjalment aħna qed niġu rrikattati jekk dana eh, eh, se jirrepeti ruħu ta' kull darba, kull darba jkollna nerġa' nirreferu ir-rapport lura għandna bżonn ta' strateġija għal dan l-speċi eh, ta' rikatt illi qed jiġi dejjem mill-istess nies. ħanċina ħabib ma l-INF ma permettu li li namel komment ġenerali naħseb illi il tendenza li għettajt li hija tendenza tal-INF hija tendenza ta' gruppi oħrajn ukoll mhux se noqgħod nikkummenta iktar fuq dan il-punt imma irrid niddefendi lill-INF imma naqbel illi għanna bżon ta' strategija u jina għalek għamilt il-komunikazzjoni il tijaj biex naraw kif nistaw norganizzaw din il-proċedura b'mod iktar effettiv u effiċjenti. Signora Kappel, President, l-len minn drawiet personali jena fuq damu sen kommenta fuq l-emendi l-voti mifrudin u separati aħna naqasnihom veru 45 minuta wa żmien twil biex wieħed jivvota u nittama li n-numru ta' dawn il-voti separati u maqsumin ikunu nistgħu innaqsuhom iktar imma grazzi tal il l-qajt it-talba tagħna. Jidher li ma ħadd iktar illi jixtieq jintervjeni għalhekk l-abbozz ta' l-aġenda issa huwa approvat. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tal-lum huwa dibattitu konġunt fuq ir-rapport li għadna kif konna qegħdin nitkellmu fuq u r-rapport tal-Onorevoli Grobacic eh, fuq l-Unjoni tal-Enerġija u rapport ieħor tal-Onorevoli Erickson dwar il-netwerk tal-Elettriku